rapport ta' vot fuq xi grupp fuq il biex ikun hemm negozjati interistituzzjonijiet skont għal eh, dwar il-gas naturali. Is-sur Buzek rapport il-voti se jsiru għada. Issa dwar deċiżjoni biex nidħlu eh, f'negozjati interistituzzjonali ma tlab lebda vot għal-Parlament. Allura daw il-gruppi jistgħu jibdew in-negozjati tagħhom. Nixtieq inħabbar ukoll illi s-sur Ġipriat ħalla il-non-attached members u daħal fil-grupp EFD